Sir President. Me, Monsieur le Président, cher collègue. President, is kollegi. Jina għand nitkellem biex nikondanna l-fat il-grupp komunista ma parteċipat sa ċeremonja, ma rispetta drittijiet tal bnidem ija mistħija. Please. You have the floor. Naddilek il-kelma. Sur President, grazzi. Ma nafx naqgħodx jajsa biex nifraħ l-President il ġita Somali li ser jenħatar għada. Għanna wkoll nifirħu l-partit tal-oppozizjoni anki fil-mod kif eh, mexxew il-kampanja elettorali u kien hemm tranzizzjoni paċifika dan il-pajjiż wara il rispett tad-demokrazija u d-dritt ta' dritt u nirrekonoxxu bħala stat propju. Grazzi ħafna. Qabel il-vot nixtieq nesprimi tħassib għal riċerkatur u professur. All'Università Libera di Bruxelles tal-Università Ħilsa ta' Brussel, Amatrezza Ġalali li hija kundannata għal mewt mill-awtoritajiet Iranjani u hija akkużata ta' spjunaġġ. Il-litra tiegħi il-President Irwani fejn aħna nittolbu ir-rilax ta' din il-professoressa u eh, proċess ġust sissa ma kellix risposta. Hemm riskju serju li ġalali jista'